E, Znawiam posiedzenie. Pro... Inkomplu bil laqat tagħna il-minuti tal-bira qegħdin disponibbli għalikom il-kol. Nixtieq nistaqsi jekk hawn xi kummenti fuq il-minuti. Mhux qed nara l-ħadd li jixtieq jikkummenta għalhekk aħna dottajna il-minuti. L-aġenda tal-laqa tinkludi l-istqarrija tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa. Nixtieq